Thank you. After serving. Grazzi. Qabel wara anzi skużawni 27 sena ta' sentenza ta' ħabs li kienet imposta mir reġim u inħeles 20 sen ilu. Kif tafu kien l-ewwel rebbieħ tal-premju Sakarov illi ingħata minn dan il-Parlament fl-1988. Illum hija l-20 anniversarju, illum huwa l-20 anniversarju tal-ħelsien ta' Nelson Mandela mill-ħabs u il-President ta' il-President qal li Nelson Mandela huwa ispirazzjoni għal kulħadd fl-Ewropa u madwar id-dinja u ħajibqa' fil-qlubna u f'moħħna u huwa simbolu tal-ġlida għal ħelsien ġustizzja u demokrazija. Il-integrità ta' Nelson Mandela li dejjem taleb talab għal protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem, rikonċiljazzjoni mal-edewa u kol dan stabilixxa standards tajbin ħafna għal-ġejjini. Nelson Mandela kompla għaddej biex xorta karita tiegħu anke sabiex ikkompli ġilet e, il-marda tal-HIV u din kienet ħaġa importanti ħafna l-miljuni ta' nies madwar id-dinja. Illum 20 sena wara aħna nfakru il-massaġġ ta' Nelson Mandela illi kollox joa fidejna. Aħna għandna responsabilità u nistgħu xi ħaġa. Grazzi. Now I give the floor to Mr. Cashman, the chairman of the delegation. Issa naddu għas-Sur Cashman li huwa l-President tar-Relazzjonijiet tal-Ewropa mal-Afrika t'isfel. Grazzi ħafna Sur President jiena ħan nitkellem fil-qosor ħafna mħabba li żgur li dan il-Parlament ma jixtieqx li indumu ħafna. Pero kif qed tinti 20 sen ilu Nelson Mandela nħeles mill-ħabs wara li kien ilu 27 sena il-ħabs minħabba sentenza politika illi kienet imposta fuqu. U dan beda u koll umbat it-triq eh, tal-ħelsin u din bidlet l-Afrika tisfel u bidlet id-dinja u koll dan l-avveniment meta nħeles eh, Nelson Mandela u huwa għamel dak li kellu jagħmel mingħajr rabja. U eh, u wera illi kien ħafna ħjar minni soħrajn huwa eżempju ħaj illi aħna jew nistgħu nkunu fil-ħabs tal-istorja tagħna biex ngħidu hekk jew inkella nistgħu nħelsu permezz tal-istorja tagħna. U anka l-apartheid huwa warraba u poġġija fl-istorja u l-Afrika tisfel issa huwa pajjiż illum fejn hemm ħafna razzazzjiex u flimkien fil-paċi. Grazzi.